Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Naddu issa għal punt numru 10 fuq eh, l-agenda tagħna llum li hija l-oġġezzjoni skont regola 106 u il-rigward is-sustanza bentazone. Votazzjoni miftuħa.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 Eh, rigward il-10T corridors, nivvotaw l-ewwel paragrafu. Anzi, skużawni, kompromess numru wieħed, dawk favur, kontra, astensjonijiet, di. Emenda tlieta, dawk favur, kontra, astensjonijiet, ma tgħaddix. Nivvutaw fuq kompromess numru 2, dawk favur, kontra, astensjonijiet, di. Emenda sitta. Led. Nivvutaw anzi fuq kompromess numru erba. Kompromess numru 4. Favur kontra astensjonijiet tati. Emenda 11. Dawk favur kontra astensjonijiet ma tadix. Kompromess 3. Favur kontra astensjonijiet tadi. Nifutaw issa Fu emenda 24. Dok favur kontra stensjonijiet ma taddix. Emenda 25. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 6. Favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 5. Favur kontra astensjonijiet taddi. Nivutaw issa fuq emenda 32 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 33 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 36 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 7 u favur kontra astensjonijiet tati. Kompromess disa. Dok favur kontra astensjonijiet tati. Emenda 46 dok favur kontra astensjonijiet tati. Emenda 48 dok favur kontra astensjonijiet tati. Emenda 53 dok favur kontra astensjonijiet tati Emenda 54 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda Anzi, skużawni, kompromess 10 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 62 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 63 dawk favur kontra astensjonijiet tadi. Vot aħari tal-opinjoni kif ġiet emendata nivvotaw b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, tgħaddi. E passiamo adesso a Eh, al voto del eh, report Busoi sulle sostanze psicoattive. Issa, naddu għal votazzjoni fuq is-sustanzi psikoattivi. Nibdew bil-votazzjoni fuq emenda 32. Favur kontra stensjoniet taddi. Emenda wieħed dawk favur kontra stensjoniet taddi. Emenda sitta, dawk favur kontra astensjoniet Tgħaddi. Emenda 7. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 25. taddi. Emenda 8. Eh, Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 36. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda dissa. Favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 37 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 11 favur kontra astensjonijiet taddi. 12 favur kontra astensjonijiet taddi. 38 favur kontra astensjonijiet taddi. 13 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 39 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu sal-emender bajn dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet Fjonijiet? Taddi. 41 dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 16 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 42 dawk favur, kontra, namlu verifika. Avete votato tutti il voto? Kuħat vota mela votazzjoni mal-luqa. Taddi. Emenda zbataċ dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 19 dawk favur kontra astensjoniet taddi. 20 dawk favur kontra astensjoniet ma taddix. 21 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix nivvutaw issa fuq kompromess numru 2 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 25 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 3 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 27 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 29 dawk favur kontra astensjonijiet taddi favur kontra stensjonijiet taddi. Dawk, emenda tnejn, dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda wieħed u tletin. dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda erba' dawk favur kontra astensjonijiet taddi. votazzjoni aħarija, votazzjoni b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Prosit għal l-rapporter. ċajna mis-sessjoni ta' votazzjonijiet issa. Jekk xi ħadd jixtieq ħalli l-kamra issa. Għamlu dan mill-aktar fis possibbli. U dejjem fis-silenzju.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 it-TSC, ġifiri Transmissible Spongiform Encephalopathies. Il-punt tressa eh, fuq deċiżjoni tal-koordinaturi nibda l-ewwel billi ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni eh, ġifieri sur Erik Defenart. Ħalli jkun jista' jippreżenta il-qada twali eh, fuq is-sitwazzjoni dwar it-tiesis jekk joġbok Grazzi, Sur President. Aziz membri, onorevoli, grazzi ħafna tal-istedentuni eh, biex neprezentalkom naqra fejn qegħdin fuq reglamentazzjoni ta' dawn it-tip ta' eh, TSIs. Il-prezentazzjoni tiegħi tkun waħda qasira. Kif tafu er, regolamentazzjoni kbira ġiet adottata fl-2001 meta kien hemm meta faqqat kienna kriżi ta' TSCs fost il-bovini f'mument fejn kienna ħafna każijiet il-miżuri li ġew adottati dak iż-żmien kienu tassew stretti. għaddi għall-slide li jmiss. Kif tistaw taraw fil-prezentazzjoni li jmissa rajna waqa drastika tal-kazijiet ta' BSI misjuba fl-Europa. Hawnhekk tistgħu taraw il-graf kif inżinna drastikament fin-numru ta' każijiet wara dan it-tnaqqis ta' każijiet Kien hemm żewġ roadmaps li ġew adottati. L-ewwel waħda li kienet tinkludi numru ta' miżuri illi eh, sarfu f'regolamentazzjonijiet Ewropej, per eżempju fuq l-etta tal-irtirar tal-kolonna tal-ispina dorsali, mbagħad eh, fuq oħra fuq il-preżenza ta' ċertu elementi fil- fl adam u oħra fuq eh, il-ħut. Imbagħad kellna t tieni waħda fl-2015 illi komplet żiedet numru ta' miżuri. Illum il-ġurnata għandna numru ta' każijiet ta' sew eh, limitata, speċjalment meta wieħed il-qis illi għandna design il-miljun il-bovin fl-Ewropa fejn qegħdin. Għandna mezzuri diġà implementati rajna illi eh, waqafna il-test eh, anzi rivedina l-lista ta' SRM fuq l-intestini tal-bovini, waqafna testijiet sistematiċi eh, fuq kif kif jitbitru l-annimali, kif suppost, Imbagħad għandna wkoll eh, iżieda tal-età ta' testing għall annimali ta' riskju, eh, ġifieri dawk li preżentaw eh, ċertu riski pereżempju meta jkun hemm evalwazzjoni għante mortem fil biċċeriji Naħħanna u koll ċertifikazzjoni tal-merħliet għal dawk il-bejjem li jiraw kif tafu għanna il-classical scrappy certification dan wassal biex it-tejjeb is-sitwazzjoni waqqafna wkoll il-miżuri ta' redikazzjoni dwar ċertu każijiet um, atipiċi. Dejjem fost istess uh, animali li jimirħu mela illi Issa meta wieħed ħares lejn il-miżuri li għan implementati parzjalment provajna nikkonformaw il-miżuri ta' tneħħija jew sarem għal seta' membri li għandhom riskju ta' BSI negligibli dan però sar biss għal bovini għadna rridu namluħ għal dawk illi għal dawk l-animali li miraw. Issa, neħejna il-proibizjoni eh, ta' tal-ikel minn non-ram għal non-ram soġġet ta' tret kondizjonijiet, ġifiri dik tal-proibizjoni tal-kanibalizmu, ta' stabilimenti eh, speċifiċi Imbagħad validajna wkoll il-metodi operazzjonali analitiċi għal kontrolli uffiċjali. Dana minnieħa għal norruminanti PAP fil-Flekwa Feed, issa tbaqanna il-ZS um, kif ukoll il- kifu ukoll għal dak kollha li huma um, tiġieċ um, isrieda, eccetera. rridu naraw li nidefinixxu wkoll eh, azzjoni limitu għall light eh, mikroskopi Pero għadba għanna u koll il-PCR illi rridu nikkonsidraw partikolarment eh, għal dawk li huma iżieqes u tjur. Rridu nkomplu nkorreġi xu kol kontrol ġenetiku tal-iskrepi fost il- fost fost in-naċ. Mela, il-miżuri li eh, għadbaqanna nieħdu fuq eh, il-mos hawnhekk eh, minn punti vista ta', ta TSCs dejjem għadna ma minna xejn għal ista li e li kienem opinjoni tal-lefsa li ġi mitlub u li ħajkun pero disponibli biss sa mill-2017 fuq uh, il-bicċerija u l-eżigenzi tal- tal-animali li li jidbiċru f'daqqa koħart kalink. Aħna għadna li namux relevanti għal każijiet tipiċi tal-PSC nistennew l-ewwel li l-OAI e tadatta leġiżlazzjoni fuq il-kwistjoni u nafu illi biex dan iseħħ għadna rridu nistennew xi ftit probabbilment dan il-punt mistenni jiġi rivedut fl-2018-2019. Punti prattiċi x'ħan għamlu xhur u snin li ġejjin fuq eh, il-proibizjoni eh, tal-ikel, il-feedben, l-għennet, eh, għanna l-insetti pep, il-regolament TSC mis ma l-elementi proteinati ġej l annimali per eżempju, nafu li prezentament mumiex permessi l-insetti, rridu naraw li dan l-ewwel inwaqfuh eh, fl-akwa kultura. Imbagħad eventwalment fit-tieni stadju ikkonsidraw dan eh, għal Mbagħad ikkonsidraw dan għatjur. tjur Naraw naraw naqra però li ikun hemm il-kwistjoni tal laboratorju li l-ewwel trid tiġi solvuta fuq eh, dawk li miraw eh, nafu li għanna kategorija tlieta, ġifiri dik il-kategorija ta' annimali li jistaw jiġu kunsmati mill-bniedem, jiex ħaġa li aħna qed nikkonsidraw qed niddiskutu, eh, suppost ħan ikun qed niddiskutu dan fil-futur qarib ma l-istati membri, partikolarment fuq il-prodotti puri, imbagħad fuq il-prodotti illi għandhom dan it-tip ta' materjal, ġviri ruminant pep, naraw naqra illi konna metodi li għed ikun jista' jserraħ biżejjed fuqhom ħalli jittestjaw għal marker GTH, GTH. PT. fuq non ruminanti u l-użu tagħhom. Hemm żewġ possibilitajiet l-użu ta' proteini mill-tjur u mill-ZS jew nkella l-użu tal- mm, l-użu ta' elementi ġejjin mitjur li jintużaw biex jintemaw il-ZS. Għanna prodotti diġa aċċettati bħal per eżempju il-protein ġejjin minn prodotti tal-ħalib jew kella dawk li fihom id-dem tal-iżieqes fihom. E allura li rridu naraw naqra x'inhu lajn ta' protein li jrid jinstaf fil-prodott l-ewwel biex naraw jekk x'ħan permettuh jew le għatjur. Il-fornitura tal- tal-prodotti ġejjin mill zs illi taw għatjur dik dak il-gas għanna situazzjoni iktar komplessa. Skużawni, skużawni, ħanerġa nibda li liex eh, eċċuċata, mela. Hemm eh, il-possibilità li jenataw li jenataw tjur l-ZS u viċa versa. Il-problema hija illi l-ikel huwa kompless jew l-alfa l-ura rrit konna mod kif aħna nidentifikaw il-proteini mill-ZS u l-ridu naraw meta lajn tkun minn dak ta' ruminanti illi illi illi kun ġej illi kun ġej minn dawk eh, l-elementi eh, illi fihom dem eh, ta' ZS jew jew oħrajn li jistgħu jagħtu fil-fatt eh, false positives. Irridu naraw eh, irridu naraw naqraw fuq dan x'nistgħu nagħmlu l xana sitwazzjonijiet komplessi. Al kontrarju għal każ li nataw pikpep li tjur għanna validazzjoni PCR għaddejjem u li suppost ħat b'riżultati f'qasir żmien. Fuq il-materjali fuq l-SRMs, specific risk materials, ġifiri, għal dawk il il li jimraw zar għanna tekst illi suppost ħaj jiġi diskuss f'kumitat f'kumitat PAF imbagħad għandna wkoll opinjonijiet tal-efsa fuq is-suġġett aħna fl-Europa naxena nsibu biss żewġ każijiet illi l lura għal-bidu ta' dan is-seklu ġifiri memx għalfejn nqodu nżidu ma l-istanzi probabilment naqsu specialment l għaliex memx regolamentazzjoni internazzjonali illi tikkonsidra dan ir-riskju ta' BSC Issa rridu naraw naqra eventualment kif l-OAI ħat adatta regoli tagħha però din hija xi ħaġa illi qed nistennew biex naġixxu fuqha. Fuq is-sorveljanza tal-BSC kif għaddiġa qabel hemm numru ta' possibiltajiet Hemm ċertu pajjiżi li m'għandhomx testijiet fuq l-età, qed nitkellem partikolarment dwar il-Bulgarija u Rumanija, illum il-ġurnata għandna testijiet fuq l-annimali illi jiġu imbiċra f'kundizzjonijiet eh, kif kif suppost. U eh, naraw naqraw kolli kun hemm testijiet eh, fuq dawk li ppreżentaw riskju ġifieri dawk ta' iktar minn 24 xahar. fuq reviżjoni tal-programm ta' sorveljanza ħankun qed inħarsu lejn però għalissa mhuwiex xi ħaġa prioritarja. Punt li dwaru nixtieq eh, nixbet l-attenzjoni din l-Assemblea parlamentari ġifiri l-Chronic Wasting Disease kena kas f'April ta' din is-sena fin-Norveġja din ma kienx preżenti, però fl-Ewropa qabel qatt ma rajniha. in norveġġa ħadet numru ta' miżuri fuq livell nazzjonali kena l-ewwel każ mbagħad speċaw ħamsa, ġeneralment dan kien preżenti fl-elks u fil- u fil-ċrif. rajna eh, l-ora prezenza eh, ta' dan il-Mart eh, u kol fil-Svezja u l landja pajzi parizi ġirrien, l-ora izolajna dawn il-reġuni u biex nejtek dawn il-laħmijiet ġejjin minn dawn il-pajzi li semmejt edin taħt kontroll. Ija marda li rridu noqogħdu attenti li il-mod ta' trasmissjoni tagħha hija differenti u differenti minn TSIs oħra, illa li xwa verament diffiċli li nikkontrollaw il-kontaminazzjoni. Diffiċli ħafna biex neradikaw din il-marda ġel darba tibda tinfirex. Biex nagħlaq ħadna nota f'dawn l-aħħar snin eh, għada epidemiologika ta' pozittiva fl-Europa u allura naħseb importanti li nkomplu nadottaw approċ eh, relattiv, proporzjonat, rridu nieħdu eh, approċ progressiv, u rridu naraw ukoll li konna l-metodi kollha ta' kontroll meħtieġa. Ċertament besibna nibqgħu dejjem f'kuntatt mal-komunità internazzjonali l-evalwazzjoni tagħna ħad tevolvi wkoll skont l-standards tal-OAI e fuq eh, dawn il-BSI se nishtiq nsemmi il-chronic wasting disease illi eh, irridu noqogħdu attent fuqa għadna diġà l-efsa qed nistennew l-opinjoni tagħha l-ewwel miżuri suppost ħajkunu immirati biex nilimitaw il-kontaminazzjoni fost l-annimali, però eventwalment komplu nwessaw dawn il-miżuri skont il-parir tal-efsa. Imbagħad it-tieni, mardar irdu nqogħdu attent eh, tenti għali ġifieri l-iskrapi l-approċċ tagħna ħajkun qed jiffoka iktar fuq eh, is-saħħa tal-annimali għaliex hija marda atipika. Grazzi ħafna tal-paċenzja u jekk tixtiequ eh, nistgħu wkoll inwieġeb fuq ehm, il-punt li semmejt dwar l-alf ta' tjuli li nata l-ZSJ kella dak eh, l-alf li jintuża li ġej mid-dem tal-ZS illi ma tantx kont ċar fuq. grazzi naddil Carmen Mela. Għandi zewċ mistoqsijiet, ma nistax nifhem eżattament għalfejn hemm proibizzjoni eh, dwar eh, protein ġejn eh, mitjur. ma, ma femtux għazad dak il-punt, pero insomma, mux il-punt ewlina li xtaqt namel, il-problema ewlenija hija illi eh, il-Komissjoni taf illi hemm każijiet fissat membri fejn il-proteini jimbijaw bħala fertilizzanti, mbagħad jintużaw b'mod sbaljat bħala alf. Għal zieqes ġifiri, dawn il-proteini ġejjin mitjur. Entom, propju dan li tixtuqu tevitaw li kunem dan il-kannibalizmu. Dawn huma protein li supposti nbijaw bħala fertilizzanti, pero mbagħad il-bdewa jużawhom biex bħala alf għal CS. Nixtieq nkun naf naqraq tafu b'dawn il-każijiet u jekk intom tafu b'dar każijiet kif messibkom tindirizzaw. Grazzi, issa Sur Pedicini. Grazzi, Sur President. Ħareġ mod ċar mill-prezentazzjoni tal-Kummissjoni li itna tnaqqis konsiderevoli tal tsc kif ukoll il bsc li E, jista' jgħaddi anka lill-bniedem u dan juri li il-ħarsien ta' saħħa pubblika li jsir fl-Ewropa e, dak li għamilna bażikament ħadem f'dawn l-aħħar snin minkejja dan f'Marzu ta' din is-sena wara li kienem identifikazzjoni ta' eh, baqra ta' ħames snin li kella il-BSC, eh, stajna naraw xinu ma' riski tal-konsumaturi Ewropej u l-oriġin ta' dawn ir-riski izolati. Jena naf li l-Kummissjoni talbet l lefsa evalwazzjoni xjentifika biex tifhem jekk għal dawn il-każijiet e, ir-responsabilità kienieċ fuq nuqqas ta' rispett tar regolamenti Ewropej, imma huwa tajjeb ukoll nkunu nafu fiex wasanna jekk din l-opinjoni ixħa tiġi publikata sa' sena diħla u jekk għandniex rizultat preliminari wkoll. U il-Kummissjoni xtieq insaqsija jekk għamilniex studji fuq l-użu li l-Istati membri jużaw ta' dawn il-proteini tal-annimali trasformati li ma jista' proċessati li ma jistgħux jiġu mm, użati bħala alf. Eh, u kemm jintużaw bħala fertilizzant, per eżempju, kemm jispiċċaw e, f'kompost u kemm minnhom jinħarqu fiċ-ċementifiċi. Grazzi. Thank you very much. I don't know if we're... Uh, Other question? No? And then uh, we can... Uh, Grazie ħafna. Mela, ħaneħdu ftit mistoqsijiet oħra mbagħad ngħaddu lura l-Kummissjoni biex twieġeb. Ċemen. Si, Monsieur le Président. Um... Ehm, Grazie. Nistaw naddu mill-ewwel għall-Kummissjoni eh, fuq il-mistoqsija ta' Sur Poċ. L-ewwel eh, fuq l-użu zbaljat, eh, ta' dawn ehm, ta' dawn tip ta' proteini u għakkas ta' frodi ċar il-Komissjoni taf dwar dan qed taħdem flimkien ma' l-Istati membri biex tara illi dawn il-każijiet ma jkunx iktar minnhom. Ċertament aħna nserħu fuq l-awtoritajiet ta' kontroll nazzjonali illi illi huma jaraw diġà illi regoli jkunu applikati kif suppost. Eh, dan l-użu l-użu żbaljat eh, jeħtieġ azzjoni u aħna ħan jieħdu azzjoni fuq eh, l-insetti il-proibizjoni preżentament eh, hija marbuta ma' regolamentazzjoni li għanna, illa li għax l-użu tal-proteini ta' dan it-tip mhuwiex awtorizzat, Issa, l-ewwel ehm, ftaħna possibilità għal ħut bil-kondizjoni li jkun hemm kontroll u għat jura dan ħajsir fit-tieni stadju l għaliex irridu kunu ċerti li nistgħu nideterminaw każijiet ta' proteini proteini il ġejjin mill-insetti. Fuq eh, dak il għal sur Pedicini, aħna prezentament m'għandniex eh, indikazzjonijiet eh, jew kellha xi orjentament li rridu nieħdu minnaħa tal-efsa. Qed nistennew il-parir tagħha fl-2017 konna tassew eh, dispeċuti li naraw dan il-kas ta' Franza, illa li fil-fat għaddiet mir riskju nel kważi kważi negliġibli għal riskju li irrit jiġi kontrollat issa l-parir tal-efsa suppost ħajasal lejn l-aħħar ta' sena d-dieħla irridu imbagħad wara naraw naqra x'ħan nagħmlu. Fuq id-dejta tal-proteini jena mandiċ informazzjoni fuq pero nista eventualment nadirkom dejta u ċifri eżatti fuq dan il-punt. Grazzi ma nafx jekk hemmx mistoqsijiet oħra. Le, ma jidhirx illu l-każ. Anzi, Sinjura Grostete, iva xtaqt norbot eh, ma dak li qed eh, inti eh, sur Tevenar, tiġifieri fil-każ ta' Franza. Sfortunatament, iva, l-istatus ta' Franza inbidel, però aħna nafu xkien l-erq tal-kontaminazzjoni ta' din il-merħla fi Franza, nafu eżattament eh, ġara kif ġraw l-affarijiet. Il-Franċiżi għamlu eh, inkjesta tassew kompleta, pero ma nexelhom xi jidentifikaw eh, xkien l-er tal-kontaminazzjoni ta' din il-merħla ta' baqar. U għallur aħna tlabna l-istati membri kollha biex jgħidulna naqra jekk għandhom data disponibbli fuq kiżijiet simili, ħalli naraw naqra wkoll jekk saru inkjesti eh, tu numru tul daw l-axar snin biex naraw naqra kien xem fenomeni simili. Pero nejt il-Franċiżi għamlu analiza ta' sew bir-reqqa ta' kull stadju ta' kif svolġaw l-affarijiet imma xejn ma' riżulta. Grazzi. Nistaw nalqu dan il-punt u l laqata ta' dal-ħodu kif tistaw kif tistaw taraw spiċċajna kmieni il-lejla nintaqaw fit-tlieta.